Issa, ejna għaddu għal kwistjoni tal-protokoll. Il-minuti tal-25 ta' frar u għaccessibli emmu kol testi illi illi tiħdu f'dik seduta hemm xi kummenti fuq il-minuti mela il-minuti huma approvati. Għandi issa stqarrijiet l-autoritajiet kompetenti tal-Polonja informawni li mill